Għaddiet. Il-minuti ta' din is-seduta se jingħaddu l-Parlament tal-approvazzjoni fil-bidu tal-seduta li jmiss jekk ma' um, jekk ma' ngħaddi il-mozzjonijiet lil persuni u l-korpi imsemmija fir-riżoluzzjoni. Din is-seduta tal-Parlament Ewropew hekk tiġi aġġornata nixtieq